Ocupen sus asientos, señorías. Signori, jekk irrabkom, ħudu postkom. Signori, il-President jixtieq jagħmel stqarrija kif tafu l-lum eh, il-jum ta' kommemorazzjoni għal dawk eh, kollha li metu fil- wara l-ewwel waqt l-ewwel gwerra dinjija għalhekk sabiex nikkommemoraw dan il-jum se jkollna minuta ta' silenzju sabiex niftakru il-miljuni ta' Ewropej li tilfu ħajjithom waqt dik il-gwerra. Muchas gracias, señorías. El acta... Grazie ħafna, signori. Għalek il monoti ta' seduta tal-biraħ issa u ma' disponibli jekk ħadd mandu xi kumment li jixtieq jagħmel dan sena naddottom u nissu nimxu għal-votazzjonijiet. U se nivvotaw l-ewwel qabel kollox fuq ir-rapport ta' Sinjuna Matera.